nishtin ġbilkom l-attenzjoni li fittin it-tielet eh, proċedura il-maġġoranza sempliċija bisejjed. Sur Luke, kjoġbok? Sur President, tista' tispjegalna kif huwa possibbli li wieħed jivvota u l-vot tiegħu ma jkunx validu? Ja, si können. Mela, tistow tivvotaw u mbagħad fis-sistema il-magna tirreġistra l-votazzjoni tagħkom. Iżda mbagħad tistgħu fl-aħħar mill-aħħar tħassru kollox U allura il-vot tagħkom ma jkunx irreġistrat jekk intom tafsu darba il-magna tkun irreġistrat il-vot tagħkom u mbagħad jekk fl-aħħar intom ħassartu kollox, bat il-vot tagħkom ma jkunx validu, ma jkunx jott. Mela, issa nafu illi dinja l-ekwivalenti ta' meta jkollna il-votazzjonijiet li ma joddux meta nivvutaw permezz tal-karta tal-vot.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 ma talax u issa f'din it-tielet proċedura elettorali fil-tielet vot jista' jkun illi jitla ġifiri issa qed jerġa' jkun kandidat. Skużawni dan huwa spal minn naħa tiegħi ġifiri ħajkollok toħroġ għat-tielet eh, darba. Sur Kaspari, grazzi. Grazzi ħafna tal ġbitli l-attenzjoni. Mela, ħana issa għan nejdilkom illi għan niftħu it-tielet proċedura. L-ismijiet għedin fuq il-magna ta'kom, mela nista niftaħ it-tielet vot. Haben alle Kolleginnen und Kollegen gewählt? Kulħadd vota Ist noch jemand mit dem Wahlvorgang beschäftigt? Hemm xi ħadd li għadu qed eh, jivvota? Jekk le nista' votazzjoni. abgegebene Stimmen. Mela 706 votaw, 609 validi, 16 mhux validi. Maġġoranza assoluta mhux għalfejn maġġoranza sempliċi. Isur Lanzo Namsdorf għandu 300 u eh, spatax is-sur Czarnecki 284 is-sur Castaldo 110 mela dawk illi telaw u għassurren is-sur Lamsdorf is-snjura Lunacek is-sur Papadomulitz u is-sur Czarnecki. Nimmt irgendjemand die Wahl nicht an? Hemm xi ħadd li ma jaċċettax il-ħatra mela ngħid proset lil lilkom il-koll li kentu eletti. Issa dwar l-elezzjoni tal kwestur jiena nixtieq illi intom tresqu il-nomini tagħkom għal kandidaturi sa' għada fl-10. Nixtieq illi intom tibatu dawn il-nomini ta'kom fl-uffiċċju R00101 fil-uffiċċju tas segretarja ġenerali ħanoqqa fis-sessjoni li komplu għada fil-ħodu fil-disa ta' fil-ħodu.